Do il benvenuto al Presidente della Corte dei Conti Silva. Mela nilqaw fosna il-Sur Caldera. Fidejki kjoġbok Sur Caldera. President, Memorevoli Komissar. Huwa onor kbir li nappreżenta dan il-Parlament illum ir-rapport annwali dwar il-twetti tal-budget tal-2011 tal-Unjoni Ewropea. Ħanibda bil-konklużjoni ewlenin. Il-kontijiet tal-2011 jippreżentaw mod pjuttost biħed uħor preċis il-pożizzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u r-riżultati tal-operazzjonijiet u il-cash flows għal dik il-sena. Itħul u impenni għal pagamenti kienu ħilsa minn zbali materjali, pero ħlas kien affettat affettwat permezz ta' zbali materjali. Brata ta' zbali li hija bejwet u ieħor sa 3.9% għal baġit l-Unjoni Ewropea kollha kemm il-livell eh, li ġi kalkulat ta' zbal kien jiġbaħ dak tal-2010 meta kien ta' 3.7%. Bazzikament il-qorti sabet wis eżempji tal-Unjoni Ewropea li il- ninfiq taħħa ma kienx qed tolqot il-miri jew ma kienx qed intuża bl-aħjar mod. Ir-rapport annwali messaġġ jew konsistenti ma' snin ta' qabel minkejja it-tnaqqis fil-rata ta' żbalji li ġiet jiġi kalkulat tul il-periodu ta' programmar attwali xorta għat fadallok fejn l-Unjoni Ewropej jista' jonfqu l flejas mod aħjar u mod iktar immirat f'ħafna skemi ta' infiq u f'ħafna programmi ta' infiq ukoll. Ma ġenerali, sistemi ta' kontroll li eżaminat il-qorti kienu biss parzjalment effettivi, ma kienux għet u biss il-potenzjal tagħhom biex eh, waqfu jew isibu eh, u jtejbu żbalji Il-żewġ oqsma jew il-gruppi ta' polinja ta' politika kienu stmati eh, li huma eh, l-ambjent, is-sajt, is-saħħa u l-iżvilupp. Hemmhekk kien hemm il-iktar rata ta' żbalji ta' ġi kalkulat ta' 7%. 7.7%. Umbat il-grupp tal-linja ta' politika ta' politika reġjonali enerġija u trasport hemmhekk ir-rata ta' żbalji kienet ta' 6.0%. F'dawn il-oqsma bħal f'kull qasam taħt dan it-tip ta' ġestjoni konġunt l-autoritajt nazzjonali joperaw l-ewwel u qabel kollox linja ta' difiża sabiex jipproteġu l-interessi finanzjarji ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea iżda il-qorti sabu ħafna stanzi ta' falliment ta' kontroll fuq livell ta' stat membru. Per eżempju, fil-bicċa kbira tal-transazzjonijiet fil-linji ta' politika reġjonali fejn il-qorti sabet iżballi kien hemm biżejjed informazzjoni disponibli sabiex l-istati membri awtoritajiet kieku li ridu setaw sibu u għalmenu korreġġew xi wħud minn dawn il-żbali qabel ma jitolbu il-rimbors minn tal-Kommissjoni. Però bat il-orti sabet ukoll problemi simili f'ċertu waqsma li huma ġestiti direttament mill-Kummissjoni inkluż il-grupp ta' politika riċerka u politika oħra interna fejn il-orti qed tikkalkula li il-rata ta' żbalji hija ta' xi 3 fil-mija. Il-qorti it tqis il-tannota u kol fil-rapport taħħa illi il-direttora eh, ġenerali direttorati ġenerali tal-Kommissjoni u kol għarfu er, illi għandhom riskju u li ta' zbali fi zvilup rurali kozjoni u riċerka u ma l il-stima taħħom ta' riskju ta' nefqa eh, ta' riskju ta' irregolarità fin nefqa minn 400 miljun sa' mill-2010 sa' 2 biljuni fl-2011 President, membri onorevoli, e, kien hemm xi titjib fuq il-perdi ta' programm wara twali, iżda għatfadlina x'naqtfu qabel mal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea tkun ta' standard e, aċċettat f'kull qasam. Ħafna minn dawn il-problemi aħna identifikajnihom fil-passat u għadhom hemm minkejja li mhumiex daqshekk għoljin kif kienu qabel fil-fatt itnaqis fil-, -fil rata ta' żbalji kalkulata tal-qorti għal budget Ewropew kollu kemmu taħt il-qafas attwali juri illi jekk intejbu regoli u tfassil ta' dan iskemi ta' nfiq minn periodu għal ieħor din tagħmel fil-fatt differenza. U issa permezz tal-proposti leġislattivi għal qafas finanzjarju li jmiss li qegħdin iddiskutu hemm opportunità ewlenija opportunità tad-deb biex nindirizzaw il-kawżi ewlenin ħazminnin twal il-qorti talbet li kunem skemi ta' fi sempliċi banijiet iktar ċari, kun iktar faċli wieħed ikejja l-riżultati bi kollok arranġamenti ta' kontroll iktar effettivi għal dak li għandu xaqsmu ma' ġestjoni tal-ispejjeż. U dan ir-rapport ta' din is-sena jikkonferma dan il-messaġġ istati membri u l-Parlament Ewropew issa irdu jaqblu bejnietom dwar regoli aħjar fuq kif nonfqu dawn il-flejes tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u l-Kummissjoni għandhom jinforzawhom sew Dan il-mod, il-budget tal-Unjoni Ewropea tista' tintuża b'mod iktar effettiv u b'mod iktar effiċjenti sabiex ikun wieħed ikun jista' jwassal aktar valur miżjud liċ-ċittadini. Fl-istess waqt, meta nqisu il-proposti leġislattivi għal affas finanzjarju li jmiss, istituzzjonijiet Ewropej u stati membri u koll edin involuti fil-ħidma tagħhom li waqfu sistemi Ewropej ġodda, mekanizmi ġodda u arranġamenti ta' gvernanza ġdida f'dak li għandu xaqsam sferi oħrajn marbuta ma' ġestjoni finanzjarja pubblika, mod partikolari supervizjoni ta' sistema finanzjarju koordinament ta' fista politika ekonomika u fiskali. Is-suċċess ta' dawn inizjattivi ser serħu wkoll fuq li naraw illi il- l-arranġamenti ta' zamma tal-kontijiet ta' responsabilta' kif ukoll ta' leġittimità demokratika u ban fis-seħ fil-fema tal-qorti l-skrutinju pubbliku xira u l-audizjar tal-fondi pubbliċi kollha għandhom eh, li għandhom jilħu l-anijiet tal-Unjoni Ewropea element ewlini li għandhom jiġu salvagwadjati mill bidunet tal-dawn l-inizjattivi. President, membri onorevoli, li naraw li konna finanzi pubbliċi sodi, għatma kienet daqsek importanti għall-Unjoni Ewropea. Il-qorti hija impenjata li tikkontribwixxi kemm tista' jkun għall isforzi tal-Unjoni Ewropea sabiex niksbu dan l-għan importanti. Permezz tax-xogħol tagħha u rapport annwali li jiena kelli l-unur nippresentalkom illum. Grazzi tassew.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 jifinalizzaw il- tfassil tal-rizorsi tagħhom tal-MFF li jmiss. Jekk aħna niġbdu lezzjonijiet minn proċeduri ta' discharge um, antiki, nistaw naraw kif nistaw nużawhom għal ġejjieni għal proposti l-ġodda. Il-regolamenti finanzjarji jużaw f'riformi biex ikun jistaw jifukaw fuq simplifikazzjoni. Il-proposti tal-Kommissjoni il-periodu ta' programmar li jmiss ukoll għandu l-għani li saħħaħ il-responsabilità tal-laturi kollha involuti. Barra minn dan, il-mekanizmi effettivi għal dak li huma kontroll tal-ispejjeż kienu imwetqa. U dan dawn supposta jindirizzaw mod effettiv il-żbalji li bħalissa qegħdin hemm u nstabu. Il-rapport fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget Mek eh, il-membri staqsew li nfusom xistaw jamlu biex jtejbu situazzjoni. Jena nishtiq nisħa illi intom dan il-parlament diġa għamiltu kontribuzzjoni siwja f'dan il-rigward. L-ewwel illi nizziltu il rata ta' zbali minn 7.3% fl-2006 għal 3.9% fl-2011. Nistaw nispjegaw għal kbira minħabba is-segwitu li natat il komissjoni għal rekomandazzjonijiet tagħkom. Dan jurina fil-fatt kemm utli u kemm valur miżjud kien ikollok dialogu bejn il-Kummissjoni eh, Ewropea kif ukoll l-awtorità tal-discharġu. Aħna nħossu il possibili kiku illi din kienet issili kif ma kienx kooperazzjoni miqri bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Aħna wkoll irridu li konna adozzjoni mill kolleġislatur inkluż programmi taħt ġestjoni konġunta. Il-Parlament pala kolleġislatur għandu rwol kruċjali biex promuovi il-prinċipji ta' ġestjoni sodi f'dan il-kontest. Aħna naqsmu għakom ir-responsabilta illi ndaħlu fis-seħ għafas finanzjarju sod biex għal perdu fen serju li jmiss biex ikun hemm garanzija ta' rispett għal prinċipi bażiċi. Imma ħajkun il-Komissjoni ħat toħroġ ukoll rekomendazzjoni fuq dil kwistjoni ta' discharge. Din huwa din hija opportunità waħdanija li ma bħala biex il-psal membri kun jistaw jaraw eżattament mo' konkretu tanġibli fejn jistaw jirranġaw l-affarijiet taħt ġestjoni konġunta mal-Konsil. Allura jina nitlob il-presidenzi tal-ġejjini sabiex ikunu jistaw eh, jorganizzaw dawn il-laqat importanti fuq dawn il-kwistjonijiet importanti. Eh, ejja naddu għal report tal-Orti tal-Awditurja sena 2011. L-ewwel net għal ħames darba konsekuttiva il-Kummissjoni ħarġet opinjoni pożittiva fuq il-kontijiet annwali tal-Unjoni Ewropea. Tini net il-rata ta' zbalji ġenerali għetlas kollu li sar fl-2011 għadu sabli meta mqabbel ma' tal-2010. Għammin kejja li il-profil ta' dawn il-transazzjonijiet zdidu fl-2011 it-tilet net l-impenni u it-ħul għal budget tal-Unjoni Ewropea u maħilsa minn zbali materjali. Ekk kif huma il-ħlas għal għajnuna esterna l-izvilup kabbir u um, nefqa amministrattiva. Il-raba ħaġa, wara il-rata ta' żbalji li żdiedet għal investiment impjantazzjoni sħiħa sabiex mal stati membri nidentifikaw il-problemi l-eruq tal-problemi u naraw fejn huma id-djufijiet u nindirizzawhom fil-periodu li jmiss. Il- il-linji ta' politika interni zdidu ta' għal 3% unek qed inħarsu lejn il-każijiet sabiex nevitaw li kunem hemm problemi sejmini fil-żmien qasir. Fuq żmien it-twal l-ħar ħarizin 2020 ser wassal għal aktar semplifikazzjoni u anqas bali. Fl-aħħar f'politika ta' koeżjoni ir-rata ta' żbalji naqset minn 7.7% fl-2011 għal 5.1% fl-2011. 7.7% fl-2010 u 5.1% fl-2011. Aħna rridu namlu aktar, ovvjament, aħna rridu nifokaw l-attenzjoni tagħna fuq l-iktar oqsma riskjużi u l-imsieħba u koll u rridu namlu kontrolli stretti taħt dawk il-loqsma taħt kompetenza tagħna. Imma stati membri jdu jagħmlu biċċa tagħhom ukoll u jdu jtejbu l-isforzi tagħhom. Middera aktar minn 60% tal-isforzi huma identifikati għal fond reġjonali u 66% għal fond soċjali Ewropew dawn suppost instabu mill-awtoritajiet nazzjonali qabel ma batu it-talba tagħhom il-Kummissjoni. Id-loka t-titjib hemmhekk huwa ċar ħafna il-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex ser ilaxkaw il-sforzi tagħhom meta jkunu qegħdin jippruvaw ifittxu l-iżbalji. Jiena minkejja dan jiena nemmen illi tamin jiħares lejn ir-rata ta' żbalji perspettiva meta nħarsu responsabilità tal-Kummissjoni, responsabilità ewlenija ġifiri li tippreserva l-interessi tal-Unjoni Ewropea, l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Il-djufijiet illi tidentifika l-qorti ma jwaslux għal telf ta' flus jew frodi. U dan joħroġ moċċar meta wieħed iqis il-dimensjoni multianwali tal-programmi tanfi u il-mekkanizmu preventiva u korrettiva tagħhom. Il-Kummissjoni il-kuprat jew korreġiet 1.84 biljun euro fil-2011 Anki jekk dan kollum xaqsmu maħlas li sar f-snin ta' qabel, xorta waħda dawn jirrappreżentaw 1.4% tal-ħlas li sar fl-2011. Dan ma niklondix ammonti illi umbat minn kunu rkopruti minn irkuprati minn ħata l-istati membri nfusom permezz tal-kontrolli tagħhom, il-Kommissjoni ser tagħmel għal mutaħħa sabiex tara li tiġbor dejta iktar ta' min jorbot fuqha sabiex għas-sena diħen tkun tkun tista' tagħti stampa u dera iktar ċara, iktar kompluta u sħiħa ta' eżattament qed jiġri fuq livelli nazzjonali. Wara il-rekomandazzjonijiet aħna ħafna para eh, komissjoni eh, passi biex niprevjenu iżbalji. Fl-2011 aħna deċidejna illi natu bidu għal 13 proċedura ta' sospensjoni u li nwaqfu 105 ħlas pagamenti b'ammont ħlas eh, sħiħ ta' 2.75 biljun euro. U dan se jiġi applikata kif il-ġejjini mill-2014 dawn ser jiġu komplementati bin mekanizmu ta' korrezzjoni netta proposta taħt il-ġestjoni konġunta membri onorevoli tal-Parlamentu tal-Ordi tal-Awdituri. tal tal qorti tal awdituri Il-Kummissjoni tqis eh, bis-serjetà il-responsabiltajiet tagħha u taħa taħdem sfiqsa biex eh, kollha riżultati iktar tajbin fil-ġejjini għadġi ta' ċittadini u kontribenti ta' taxxi ħajkol dan ser Fisser illi ħan konna nidu inizjattivi oħra u jkonna kooperazzjoni ma l-autorità ta' ġistrarsa sabiex ikonna nistaw ikonna dan it-tip mistenni. ir wol tal-istati membri huwa essenzjali f'dan ir-rigward hekk kif il l-impenn illi wieħed jerfa responsabiltajiet u obbligi tiegħu taħt il-ġestjoni konġunta aħna nserħu fuq il-President tal-Immis sabiex jaħdem sfiq fuq dan il-għan fil-Kunsil Grazzi. Grazie Commissario. Ora la parola agli oratori a nome dei gruppi politici, cominciando con il PPE. La parola all'onorevole Piper per due minuti.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 xorta l-impressjoni li joħroġ minn dan ir-rapport li l-Unjoni Ewropea għandha xi ħaġa xtaħbi. U aħna dan huwa messaġġ ħażin. Il-Parlament Ewropew irid ikun iktar milli referi bejn qorti tal-awdituri u l-Kummissjoni. Il-leġislaturi f'budgets kbar imma ħna għandna l-kapaċità li nagħmlu il-kontrolli tal-budget li ex-supposter konna b'dawn ir-responsabilitajiet ġodda ġifiri l-Kummissjoni u Olaf u l-Qorti tal-Awdituri huma strutturi b'saħħithom u jekk ridu parlament indipendenti li jkun responsabbli irrit li aħna jkollna ċerta seta turidu niddiskusi fejn dan sejmur. Grazzi. Grazzi Issa għall-essendi Issur Gajer għandu tlet minuti. Grazzi, Sur Signora President. Gra sur Caldera, Xemeta, kollegi, l ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri tal-li prezentaw l-rapport annwali u dak li għanna fidejna mill-budget tal-Kommissjoni u nixtieq nirringrazzjakom għat trasparenza u l-proċess li dan wassal għal rapport tajjeb għat 18 il darba l-ordi tal-awdituri ħarġu din l-istqarrija ta' assigurazzjoni u din dan il-Parlament jerġa' jtenni li aħna rridu li konna xejra ta' fil-iżbalji li tonqos u ma naċċettawx l-istat ta' bħalissa u l-qorti tal-awdituri u koll trittati sinjala l-Kunsil li qed jiltaqa jiltaqa dal-lejl fi Brussels biex huma jaraw il-qafas finanzjarju annwali. Għalhekk irridu naraw Eh, korrezzjonijiet li jisiru regoli fl-istati membri u juri li dawk li veru li nonfqu l-affarijiet iktar kif suppost irridu naħdmu biex aħna nonfqu l-affarijiet aħjar u anki kun hemm kontrolli mill-istati membri u anki jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom għax anki l-Ġermanja, l-Olanda u l-Ingilterra l-sistemi tal-kontroll mhumiex daqshekk perfetti. Dak li huwa ta' tħassib għalina fil-budget tal-2011 hija li f'parti ta' dan il-budget il-ċifri qed imorru iktar għall-lar. U qed naraw ir-rata li minn wieħed punt erba' trid mura tlieta fil-mija għalhekk irid tkollna pjantazzjoni biex naraw kif il-Kummissjoni se tipprova tirranġa din ir-rata ta' żbalji. Fil-politika agrarja bħalissa kellna il 2% ta' rata ta' zbalji. Issa qed ngħidu li dan marra għal 7% ġifi l-ispiża hija xi ħaġa li qed narawha qed tmur il fuq mem lebda mod kif nistgħu naraw li dawn il-programmi fl-istati membri laħqu il-maturità tagħhom. U meta naraw il-pagamenti li qed jiżdiedu, irridu naraw mid-DG Agri u mill-Kommissarju biex jigwidaw l-Istati membri ħalli kontrollaw aħjar. Din naraw anki fil-politika reġjonali u eżempju tajjeb għal fatt inti trid tmur fl-eruq tal-problema 6% xorta duwori ma xejra sejra tajjeb u l-pjantazzjoni tal-2008 saħħaħ kummissjoni biex ikun hemm li maniġar ta' sistemi ta' kontroll u għalhekk il-kummissjar xogħol jrid jibda il-pjantazzjoni biex iwaqqaf din ir-rata ta' żbalji fil-politika agrarja, imma anke fil-politika reġjonali, ma fert li nistgħu nagħmlu aħjar u nwaqfu ċerta fondi għal xi proġetti. U zgurru nisguraw li l-istati membri iwet u kontrolli u jamlu il-korrezzjonijiet ma jistawx ikun jistaw jitrasferxu flus għal proġetti oħra jekk huma jkunu sabu dawn l-iżbalji. Ma jkunux jistaw isibu dawn l-iżbalji imma meta dan ma jkunx il-każ allura trid titħol imbagħad il-Kummissjoni. Grazzi. Għall-alde issa għandna is-sur Marka Kakis. Signora President, is-Signor Caldeira, Signori, nixtieq nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri għal dan xogħol importanti li għamlet u dejjem tagħmel għal dawk li ħassu it-taxxi. Inti sur Caldeira siħeb tajjeb tal-Parlament u tal-Unjoni Ewropea aħna sena li għaddiet iddiskutejna il rapport ta' dakinhar u dan rajna xejra pozittiva imma din ta' din is-sena xorta 130 miljon li kienu disponibli u ħamsa li suppost inataw u 3.9 fil-mija ta' rata ta' zbali hemm titjib ma' xorta duwis. Mela, jina ma nistax ma nafx kif dawn il-fondi jistaw jiġu ġustifikati fl-Ewropa. Hemm fajt pozittivi l-istrumenti li l-Parlament għamlet fir discharge report li l-Kommissjoni qed jiġu applikati dawn huma miżuri li qed jaħdmu u qed naraw misseħħu b'mod tajjeb fid dgm u l-Kummissarju għandhom mill-2008 segwew din il-politika diligenti u sospendew pagamenti ta' proġetti li ma ħadmux u rata ta' żbalji għalhekk issa qiegħda għal 2.2% nifraħ li l komissar Andol ta' xol siwi li qed jagħmel u l-Sur Xemeta u kol kien parti minn dan. Unbat fak li għandu xaqsam mal-budget discharge, jiena fl-imkien mal-kollegi tijaj komplejna najdu li il-flus li jitħalsu mux tajb, rridu nerġaw nġbrom l u jiena nifraħlek tal-li qed tagħmel dan fil-rapport annwali li aħna bħala MP suppost naraw qed nidunaw li din l-istrument tal l-istrument qed jaħdem hemm ċerta affarijiet li hum daqshekk ċari kien ikkritikat mill-qorti tal-awdituri, is-sur Gajer bħali kien involut f'dan il- din il-proċedura u aħna kollha nixtiequ li jkun hemm aktar titjib. Grazzi. Issa imis għal ħodor is-sur Stas. Grazzi Kummissarju, Sinjura President, Sur President, Sinjuri. Għad 18 darba manna lebda stqarrija li tiżgura Ir-rata issa qiegħda 3.9 fil-mija hemm ċerti affarijiet tal-agrikoltura u r-riċerka, saħħa, politika reġjonali. din mish lista eh, xaħġa mish importanti, dawn huma kollha affarijiet li huma koġestjonati mill-Kummissjoni mill-Istati Membri u kif qal il-Kummissarju xemeta eh, tenna iċ-ċifra ta' 60% 67% għal fondi l-oħrajn dawn huma affarijiet li l-Istati Membri rridu ikunu jafu dwarhom u jridu jagħmlu xi ħaġa dwarhom. Għalhekk forsi jkun aħjar li l-qorta tkun iktar ċara fir-rapport u li lill istati membri li turihom li jkunu mamlu xogħolhom kif suppost. U kif qal is-Sur Gajer, naħseb irridu noqogħdu aktar attenti fuq dan il-font l-istati membri jridu jkunu responsabbli għal dak li għamlu biex nevotaw ċerta kritisizmu u mbagħad irdu nagħtu attenzjoni għal rizorzi speċjalment tal-VAT. Il-frodi fil-VAT hija stimata għandha livell oli mhux aċċettabbli speċjalment fejn għaddej minn żmien ta' kriżi irridu naraw ma jkunx hemm ħafna fi u nagħtu attenzjoni wkoll għall-organizzazzjonijiet kriminali li qed jagħmlu wisq flus minn dan kollu. Grazzi issa Għall-ICR għanna l-Onorevoli Ceskova għal tlet minuti. Signora President, kollegi. Fuq kollox xina nara li l-konklużjonijiet tar-rapport tal-awdituri Ja tajba ma il-rata tal-izbalija fi distribuzzjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea fuq livell ta' stat membru Hemm żewġ żoni, hemm żewġ affarijiet fejn għandna rata għolja. Iridu naraw mod li il-Kummissjoni tkun tista' tevalwa id-diffikultajiet fl-istati membri u nirrispondu f'ħin li jkun propit. Fl-2011 il-fondi ġew mm, mm, tefqu ħafna affarijiet, per eżempju, fil-rapport annwali Dejjem naraw rapport li ma jkunx daqshekk tajjeb fejn jiġu ġestjoni tal-flus il-bdiewa jieħdu ktar fondi milli suppost ir-reġistri ma jkunux daqshekk speċifiċi u anki f'affarijiet soċjali hemm spejjeż li fejn jintefqu iktar flus għalhekk din ix-xejra Umbat hemm nies li jkunu jridu li jieħdu l-flus lura u ma jkunx hemm laqas dokumentazzjoni. Anke fejn jislu sejħa l-offerti. Il-cross compliance u koll mux qed jimxu maħħa u bat anki il-beneficjari l-istati membri. Dawn huma regoli komplessi u dun riżultat ta' wieħed li ma jkunx irid jissegwi ir-regoli u anki kollom intenzjonijiet aktar seri, per esempio politika reġjonali iktar minn nofs tal-operazzjoni tal-auditjar u rew li kienem zbalji iżda l-istati membri kellhom biżejjed informazzjoni li setaw huma jirranġaw dawn il-problemi qabel ma jagħtu rapport il il rapport il kommissjoni Ġifiri, mux politika reġjonali biss, imma anke politika oħra huwa ċar li l-mekanizmi ta' kontroll bħala stat fil-livell ta' stat membri mhumiex qed jaħdmu kif suppost. ġifieri jridu jkunu aktar effiċenti u jkunu aktar responsabbli kif inna niddiskuti il-mekanizmi il tal-kontroll kienu effettivi biss ftit imma rridu regoli aktar trasparenti u anke kontrolli aħjar f'livelli oħjar Apparti dan, irridu nkunu nafu ukoll kif nkunu nistaw nimmiraw fondi għal proġetti li kunu veri, veru siwja. Ma jfissirx li li jekk ikun hemm proġett ikun ikollu valur miżju tal-Unjoni Ewropea. Grazie per il gruppo FD l-Onorevole Andries. Grazzi. Issa, il sinjura Andreasen. President, din hija 18-il sena fejn l-awdituri ma jistgħux joħorġu budget kif suppost. 50% tal-kampjuni li ħarġu juru irregolaritajiet. Idejjem ngħidu li huwa l-istat membru li eh, għandu żball hawnhekk, imma dawk li qed iħallsu it-taxxi jarħarsu lejn il kummissjoni li ma, ma tagħmilx il-kontrolli li li suppost qabel ma tgħaddi l-flus l-istat membri hawnhekk ukoll għandna tort għax dejjem napprovaw il-budget billi ngħidu li l-iżbal ma jfissirx biss, ma jfissirx frodi. Mela hekk il-bidwi jieħu l-flus għal 150 naġa u jara li ma jkollux verament dawn, din tkun frodi Imma l-punt huwa li l-Kommissjoni jekk kima tuħux responsabilità tal dawk li ħalsu t-taxxi u dejjem tagħti t-tort lill-istat membri għaliex dejjem tajt li għandha tkun trid iktar flus. Din hija raġuni għaliex iridu narraw l-ispejjeż il-budget li jitnaqsu hawnhekk. Allora x'qed nistennew? Grazzi. Fisem il-CG Iju, eh, Sur Zondergaard, grazzi Signora President, grazzi għal orti tal-auditori għal rapport annwali. Sfortunatament kif int għal dan juri li l-affarijiet mhumiex qed jimxu fitri kif suppost. Mill-2006 sal-2009 rata ta' żbalji fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 3.3 fil-mija ġifiri kien żvilupp pożittiv immissa rajna li dan żied fl-2010 kienet 3.7 fil-mija u fl-2011 3.9 fil-mija imma wkoll interessanti narraw il numri tal-iżbalji fi tranzazzjonijiet ta' awditjar minn 33% fl-2010 għal 40% għall-2011 u dan mhux tajjeb Meta l-affarijiet ikunu mixin fi triq kif suppost il-Kommissjoni tieħu il-kreditu, imma kif għad dakinhar jiena mhux ma rridx ngħid li l-Kommissjoni tagħmel l-affarijiet kif tajjeb, imma huwa ċar min irid ikun responsabbli jekk ir-rata tal-iżbalji s sena d-dieħla. Jiġifieri minn sentejn ilu l-iżbal ir-rata ta' żbalji dejjem żdiedet U mhux sewa li l-Kummissjoni dejjem tagħti t-tort lill oħrajn għax fl-aħħar mill-aħħar l-Kummissjoni li hija responsabbli għal flus li jina joħorġu mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Is-sena d-dieħla għalhekk irridu naraw l-bilanċ ikun xtajjeb. Jekk nerġgħu naraw li ratta tal-iżbalji tola, aħna bħala MPs ma nkunux nistgħu niddifendu dan vizavi dawk li votana, nistgħu nibqgħu għaddejjinek Imma ma nistawx naraw li sena wara sena l-affarijiet ma jkunux jimxu kif suppost. U jkun hemm raġuni għal xiex aħna niġu kastigati. Grazzi, mela issa għannon attached members is Sinra Sinclair. Il-kostituenti tiegħi ma jkunux sorpriżi biex jaraw li dawn il-flus mhumiex qed inħadmu kif suppost fejn jidħol il-budget u aħna nemlu li ħafna stati membri hemm iktar minn triljun ta' euro u l-kostituenti tiegħi jgħidu li dan mhux aċċettabbli fi żmien ta' kriżi. Qed naraw it-18 il-sena li dan u dawn għal darba oħra reġgħu ma użawx il-flus tajjeb ta' dawk li ħallsu it-taxxi. U dawn setaw rawhom l-istati membri 60% tal-iżbelli jkun hemm komplikazzjoni li mhumiex neċessarji. U x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tirranġa dan. Laqqas l-istati membri huma jafu bil-problemi direttament. Per eżempju, eżempju ta' kif qed naħlu l-flus bil-juni, hija is-700 miljun euro biex naraw li l-istat ta' dritt għal korruzzjoni fil-Kosovo. Issa dawn mhux biss ma kinux qas biss imħarġa. Għalhekk il-flus it-nix qed iħallsu l-flus it-taxxi u imorru. U l partit pan-Ewropej u l-finanzi pubbliċi ta' dawn il-partiti u l-estremisti li xi nażli anke affiljati ma' dan u fejn qed naraw il-finanzi ok. Tkellimna dwar il-konfidenza. In-nies tar-Renju Unit m'għandhomx konfidenza fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri rridu referendum jekk nibqgħux ġewwa jew noħorġux mill-Unjoni Ewropea. Malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna. Nitkellem għal-oħra. Nibdew bis-Sinjura Ortiz. Għal żewġ minuti. Li mhux qed hawnhekk mill-lieder. Naddu issa għall-Onorevoli Stratafakis. Buenos días. Eh, eh, Lodwa Taiba tajt l-Onorevoli Ortiz. Naħseb li l-Gorza Autodure ringrazzjaw għal-rapport dak li qed jgħidu huwa li hemm diversi affarijiet li wieħed irid jirrevedi u kulħadd irid joqgħod attent fix-xogħol tiegħu. Il-Kommissjoni kontrolla l-Parlament u l-President tal-Ordinaturi biex ikonna riżultati aħjar. Apparti minn hekk l-Istati membri għandhom rwol importanti ħafna u għandhom biċċa xogħol essenzjali biex flimkien inkunu nistgħu naslu għar-riżultati li huma l-aħjar possibbli kif ukoll eh, l-istampa li aħna nagħtu dwar l-amministrazzjoni tal-fondi. Grazzi ħafna. Grazie, la parola all'onorevole Stravakakis. Nadissa all'onorevole eh, Stravakakis minuta. Grazie Afna President. Jina l qabel kollox nixtieq ringrazzja Sur Kaldera għal prezentazzjoni tal-rapport annwali għal-2011 fil-kuntest ta' kriżi preżenti qed jeffettwa l-budgets naħseb li huwa importanti li ikonna mfiq ta' flejjes pubbliċi kemm jista' jkun kontrollat. Hemm possibiltajiet ta' ċerta żbalji f'dak li għandu x'jaqsam it-trasport reġjonali u aspetti oħra u huwa l-każ li li għala volja l-izbali naqsu minn qabel noqdu attenti li l-flus tal-Unjoni Ewropea jintefqu s-sura ta' nies, mhux biss dwar tnaqqis iżda iżjed kontrolli l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jiġu obbligati li għamministraw il-flejjes aħjar il-qorti tal-auditar tajt li fuq minn 60% tal-aspetti tal-politika reġjonali kellhom ikunu skoperti mill-awtoritajiet nazzjonali jekk għamlu kontrolli s tan-nies ħafna. Nafdu issa għall-onorevoli Molder. Mevrouw de voorzitter, in de eerste plaats mijn verontschuldigingen aan de president. Signora president, jien niskuza ruħi mal-president tal-orda awdituri għax ma stajċ inkun għawek kelli laqa oħra, zit importanti. Najt dak li eh, għal oħrajn b'ton 18 darba li qed nikkonċellaw eh, dikjerazzjoni ta' fiduċa fil-Kommissjoni. Naħseb li ħaġa ma jistax niddefendu għalli aħna il-Parlament seba darba ngħidu li kollox sew. Il-Kommissjoni tittuża argumenti ċari dwar kif tista' tejjeb il-kontroll tagħha Matul is-sena ippruvaw nansibu rimedju, sanzjonijiet ikbar, eh, tnaqqis fil ħlasis ippruvajna kollox, qatt. Ma eh, n-nexxinna, għal l-parlament jinsisti, jekk natu flejjes l-istati membri, għandhom jassumu responsabiltajiet politiċi tagħhom. Il-Parlament Ewropen ġa għalu eh, kull forma possibli. Da kollox jider fil-rapporti annwali imma x-level ta' effiċenza ti kollu da. Kemm ninkunu nkunu Għana rridu attenti biex għax l-istati membri għandhom volontarjament jiddikjaraw eh, jekk eh, beħet jistax jgħabdele l-istati membri nifisom li jistaw, l-istati membri jistaw juru. Sibu soluzzjonijiet u dawk li ma jistawx juru li għandhom kontrolli sura ta' nis għandhom isofru l-konsekwenza. Għandu jkun possibli li wieħed jieħol miżuri politiċi kontra dawk l-istati membri fej daw l-izbali qed isiru eh, ħaġa kronika. Grazie ħafna. Nadissa għal l-onorevoli Blazak. Signori, min jaqra id-dekjarazzjoni annwali tal- tal-reġura dejjem ħajsibu li ximkien qed jagħmel żbal eh, il-kontrolli mhux qegħdin hemm u l-programmi individuali u l-programma eh, daqsek mimlin zbalji, ma nistax naraw li jem valur mizju tal-istat membru. Waħda mill-aspetti li jem referenza li huwa l-izvilupp rurali, sa 50% jem zbali L-izbal li zjed komuni u għalli wieħed ma jirrispettax ir-regoli meta wieħed jorganizza il-kontratti pubbliċi u li meta ma jkun hemm eh, ċerta pagament li mhumiex eligibbli għal proġetti u dak huwa l-offer tal-problema għax mhux li eh, miġisib il-flus eh, jipprovaw jagħmlu frodi, iżda tant ħafna drabi jintilfu fil-proċedura għandhom rida tajba ma jipprovaw joħolqu ħaġa tajba ma' Eh, imma jaraw li għamlu zet dak li suppost għamlu li li per eżempju memx il-bandiera fuq qoddim miex ta' daqs adekwatu għandhom bżon jagħtu lura l-flus. L-qorti ta' l-auditura qed tirrekomenda li jkun hemm kontrolli, iżjed regolamenti Eh, u sanzjonijiet, imma naħsibx li huwa l-aħjar forma biex wieħed javanza. L-uniku rimedju huwa li jkun hemm reviżjoni radikali tar-regoli kollha, simplifikazzjoni tal-proċess u kif ikun hemm eh, sħubija iżjed eh, maqsuma meta wieħed jaħdem fuq il-proġetti. Midarba l-proġetti jkunu sempliċi, jkunu realistiċi u naħdmu fuqhom għax inkunu nafux qed nagħmlu. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Hartong, un minuto. Naddu issa l-onorevole Hartong Grazie ħafna. Haja eh, eh, importanti għaċ-ċittadin għal-bidwi eh, sussidio al Hamsin annimali ma ma jkun hemmx daw l-annimali allura ħlas mhux regolari. Din hija stampa li għandna Imma imma dan huwa l-punta biss il-punta biss ta' dan l-iceberg. Ħafna pajjiżi fin speċi naħat tal-vant u ta' naħat isfer ma jirix jikkontrollaw il-flus ta' minni jħalla 16 u kull ma jamlu għaj jitolbu s-sussidju. Allura għanna minn jagħmel dawn id-nubiet għandna ngħidu qed jagħmluhom. Huwa diffiċli wieħed li ħadd ma nitkellmu dwar awstorità u effiċenza fil-rapporti. Najdu dan kull sena u qed nirrealizzaw li l-opinjoni tagħna hija fkonfermata mill-kontenut ta' dan rapport. Grazzi ħafna. Għandu issa l-Onorevoli Grasle. Grazzi ħafna, Signora President, Signori, President Orti ta' Auditori, dal-ħodu pjuttost eh, għandi eh, eh, naħseb li jizobini li memx il-konsell għaw nis li suppost edin għawek, kollu mux edin għawek. Dana jgħaru kaza, naħseb li għanna nreagġiċu 96% 96% huma bla memx żbalji ma hemmhekk ukoll hemm affarijiet li mhux posthom. għad fost iż-żgħażagħ irridu naraw x'irna x'inna nagħmlu b'dak li huwa mpiegi nħabba l-flus li qed nonfqu. Aħna x'għamilna b'dawn il-flejjes li aħna nfaqna fil istati membri nixtieq li nara risposti għal dak it-tip ta' mistoqsiji. Eh, fil-kontest prezenti tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li għandna bżonn nuru dak li kapaċi nottienu u dik l-opportunità tlifnija. Fil-proċedura tal-kwitanza għal dak li għamilna eh, hija ħaġa li għandna nifluha u naraw x'tip ta' riżultati nistgħu nuru l-ċittadini u l-minħala 16 il-partiti l-oħra li ma' amministrazzjoni stratanis Eh, ma nistgħu nagħmlu xejn. Xur xemeta x'namlu allura jekk il-fond ta' kozjoni eh, għandu biss wieħed minn kull ħamsa tal-ħlasijiet sotanis. nies u l sani li għaddit wieħed minn kull erba' Eh, naraw kif il-krizi finanzjarji qed jimpatta fuq l-amministrazzjoni fl-Unjoni Ewropea, naraw li l-krizi qed ikollha impatt. U kif ħan nirreaġixxu? Għax aħna għandna bżonn nirreagġiċu, għandna bżonn nirriflettu, il-Kommissjoni għanna bżonn tirrifletti kif tista' ikolla influenza fuq ir-regoli fil ġejjini dak li huwa pagabbli fil-fondi strutturali. Din hija ħaġa li tiddependi fuq l-Stati membri, ma jekk ma jkun hemmx kontroll, allura kull ma qed nagħmlu huma qegħdin nweġġgħu lil nfusna. Il-Kommissjoni ti taħdem ma l membri biex tevita tip ta' diżastru, eh, diżastri eh, żgħar li kull darba naraw kull sena. Grazzi. Grazie, la parola all'onore. Grazie ħafna. Is-survon għal minuta u nofs. Uh, thank President. As, uh, Grazie, President. Pala rapportur tal-rapport prif nina ħadgos bil-rapport tal-ordi uh, ta' proċeduri. U kif smajtu l-kollegi, 3.9% huwa r-rata ta' zbali, ma naħseb li hemm ċerta affarijiet li jridu jintqalu wkoll. Pereżempju, naħseb li huwa importanti li l orti kif qalet hemm differenzi bej żbal u frodi xi punt 2% tal-finanzi huma soġġetti għafrodi. Eh, għaw kwestjoni ta' sistemi u metodi li jitħallas wis. U ma kategorizzar l-istess maniera, per esempio, eh, jkun hemm żbaljiżar ukoll li jiġu ma jkunu amministrativi żgħar jiġi eh, kwalifikati bħala zballi. Hemm wieħed hemm bżonn li jiddistingwi bejn tip ta' zballi differenti. Fil-qorti ta' kapitlu 10 titħares u koll kif tejjeb ix-xogħol għall-Kommissjoni naħseb li hemm flok għal titjib. Naħseb hija parti mill-funzjoni tal-qorti biex ta' kif tista' twassal għat titjib. Kulħadd għandu bżonn jara kif jista' jtejjeb l-qorti, parlament, kommissjoni dwar per politika ta' kontratti forsi ikonna ehm, u di tibbażata fuq iżjed fuq il riskju dawn huma affarijiet li se jwaslu għal titjib. Ma l-awditorija tħaġa tajba, imma l-awditorija għandha twassal għal titjib fis-sistemi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma sa l-Onorevoli Ehrenhauser għal minuta. Grazzi ħafna, Signori President, għetniġu eh, għara dembna qed nitkellmu dwar Radi ta' Zballi, għandna lebda ma nistax ikonna kull darba qed naraw kull sena li l-Kummissjoni Barroso mhux qed mhux qed tilħaq l-għanijiet li qed li qed tistabilixxi kull qed nabansaw pass ta' nemla Naħseb li eh, hija xi ħaġa li qed naraw ħafna żbalji hawnhekk fuq Brussell qed naraw hawnhekk ukoll din is-sala. Bron kbir eh, biex tirrif wieħed jirriforma fuq eh, l-esekuzzjoni wkoll fuq l-infiq. Huwa importanti l-istati membri jkollhom responsabilta' Specialment meta niġu biex nitkellmu dwar eh, it-tħul ta' flus, meta niġu għal dak li għandu x'jaqsam l-introjtu, għandna nistabilixxu l-għanijiet fil-żmien fit-tul, il-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi għandhom jiġu eh, għandhom jiġu annullati u jkun hemm eh, tassazzjoni fuq il- Eh, operazzjoni finanzjari. U Jek nevitaw da tip ta' problemi ta' rebates u abatements u affarijiet affarietek. Grazie ħafna. Ara, onorevoli għagħen assenda la minuta. Grazie ħafna, President. Skużi, tajtet, kalli. Grazie ħafna, Signora President. Għawek għal darbohra sibu paradoss li għetni kontrollaw 6% huwa diffiċli li wieħed ma jkollux bżal. Meta aħna għanna sistema ta' kontroll li zjed kompless u li zjed raffinat nħabba dialogu li jem bej l-Orta ta' Auditur, il-Kommissjoni tal parlament li naraw il-frott tiegħu eh, fil-xol ta' kollegati għaj jizgajjer, eh, ingerglu li memx b'xi mod għal xi ċirkulu vizzjuż. Eh, eh, dak li għahna mħasbin dwara u għal għandhom xasmu dwar aspetti konkreti huwa l-iżbalji tal-pajjiżi fejn għandu x'jaqsam l-iżvilupp għal għabet Imma għahna konna nafu li dana ħajjiġri. Nafu li bil-żvilupp reġjuni meta wieħed japplika il-kontroll eh, esiġenti kif rajna fil-politika ta' l-istati u koll jaġixxu. Allora wieħed għandu bżonn jirfina eh, jiżviluppa aħjar it-tip ta' kontroll fl-istati membri u forsi għandna bżonn naslu għal żmien biex eh, dak li qed jagħmlu dak li huwa awditorija fil-orati tal-awditorija tagħhom u għax forsi kapaċi nsibu xi sorpriżi issa dwar żbalji tal-Kommissjoni għax dejjem ikollha xi ħaġa wkoll dak li għandux jaqsam jasam l-istħarriġ għax ikunu wieħed mill-pilastri biex noħorġu eh, mill-kriżi jekk dina għandha bżonn nispjegaw ukoll daw tip ta' żbalji b'dak il-laqat. Grazzi ħafna. Mm, Skuża ruħ l-sur l-Onorevoli Dojċ, naddilu l-kelma l għal Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzja l-Orti Awditurji għal dan ir-rapport annwali. Punt ta' tluq importanti ferm għal proċedura ta' discharge għal xulli li ġejjin. Jiena xtaqt ngħid. Illi forsi aħna nistabu forsi fi situazzjoni fejn wieħed jara tazza jew nofsa mimliħ nofsa vojta. Nejdu l-istess ħaġa, ma nejdu għamu differenti. Jina fos dawk illi nejt illi. Dan huwa dinja tazza nofsa vojta meta nħarsu lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. U rendi kontijaw. Iva, jek nħarsu leħi bisi huwa tija tini sena konsekutiva fejn il- em zida fil-tkabbir u għalek għal dak li huwa l-andament tal-evoluzzjoni, tar-rata tal-evoluzzjoni ma nistgħux nitkellmu ma' ċittadini tagħna li aħna qed immorru tajjeb. ħasra li mawx il-konsiliti u rappresentat per se nitkellmu fuq affarijiet importanti. Jidirli illi Konsil Ewropew Mm, eh, ma jibat il-ħat laqas rappresentant tijaw, laqas rappresentant tal-presidenza, li mis. Għana smajna li 62% u setaw tal-zbalji ehm, setaw ġew evitati suppost ikun biex jismaħħom daw l-affarijiet, iżda naqbel ma dawk li qalu dwar l-użu tal-fondi ta' koezjoni, forsi ir-riżultat huwa hemm ċertu titjib fil-fatt kien hemm taqis fir-razza ta' żbalji. U din hija ħaġa tajba. Issa, issa l-qegħdin lejl is-summit, importanti illi aħna nisqu fuq solidarjetà u koeżjoni nużaw il-fondi ma' aħjar. Grazzi ħafna. Sur gol nix ma' sufti għatmanna l-lum. Mlaqqas manna l-Onorevoli Sarvam. Għalek kien ħafna l-kelma jissa għal-minuta l-Onorevoli Kleva. Grazie ħafna. il fat li 60% ta' zbalji fl-implementazzjoni tal-politika reġjonali hija xi ħaġa li mistan innotajnija mill-istati. Hija ħaġa li mm, tħassibna, nudu attenti fil-ġejjini biex nipreparaw il-proġetti li verament jgħatu valur mizjut l-Europa. Jena naqbel ma dawk li l-lum għalu li għanna nsegwu situazzjoni fl-istati membri bl-istess maniera. Dak li huwa importanti huwa li l-politika ta' koezjoni li waħda mill-istrumenti ewlenin biex wieħed ikollu eh, tkabbiru investiment ġdid għandhom jikunu hemmhekk fil-seba' snin li ġejjin għanna mannix nifokaw fuq il-tnaqqis fil mfiq iżda fuq kontroll aħjar u impenn iżjed ċar fil-ġestjoni tal-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. La parola all'onorevole Hudi per due minuti. Għadu issa għassu Hodi għal minuti. Grazzi ħafna, Signora President. President tal-Qorti ta' Awdituri, nixtieq nibda li l-ek u l-membri tal-Qorti tijak. Grazzi tax xogħol li jintkom qed tagħmlu l-attenzjoni li ta'tu lill-membri ta' din il-Kamra. Tajtna ħafna informazzjoni u attenzjoni u għahna nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissarju x'meta li qed ikompli fil-linja ta' preġis tiegħu u li avanza fil-kontroll u l-auditorija tal-kontijiet. Jien niskuza ruħi il-Borislav Snonik li mux ma jistax ikun għawek l-lum. Imma jiddispeċini li mawx il-konsil Għet nizzewx naħat tal-autorità budgetarja, dan rapport u għasaltat, mux ħagġa li hija responsabilta tijak, President, jena bat emendi, huwa importanti li eh, konna eh, rapport za 30 ġunju il-Parlament fil 30 Deċembru essenzjali aħna. Hija ħaġa ħażina li f'Novembru qed nitkellmu dwar affarijiet li għandhom xi xasmu l-2011 naħseb li eh, għandna nintaqgħu biex nbidlu dik it-tip ta' kalendarju. Kommenti L-artiklu 323 jirek il-Parlament ħares il-disponibilità ta' finanzi għall-Unjoni Ewropea. Ma nafx jekk forsi il-qorti tista' jkollha rwola hawnhekk biex tallertana biex tafżana meta jkun hemm problemi fit-teżor hemm xi disa mili biljuni inqas ma nistgħux inħallsu l-konti tagħna u l-qorti għandha kapaċi tkun tejna biex ikun hemm sorveljanza dat tip ta' aġir it-tieni l koġestjoni kom maneġjar, aħna għanna bżon nikonna relazzjonijiet mal-rati ta' auditorija nazzjonali dell-idea li b'xi mod juħoj għandu kunem koġetjarija xi ħaġa li għandna bżon ħarsu li għamil ġdid. Nek aħna ħaj solvu l-problemi li ħajkun il-konċessjoni u għaffariet li għanna bżon ħarsu li għom il-ġdejt. Minerva Ivanova, għax minuti, grazzi, zis President Caldera, komissarju xemeta, zis kollegi, nixtieq ninaqat l kollegi tiegħi billi għat l-orta l auditori fil rapport tiegħek fil-implementazzjoni tal-budget li għandu xaqsmu ma' Sena finanzjarja tal-2011 jiena nixtieq nikomenta fuq xi aspetti li nsib li importanti. L-ewwel nett rigward suġġestjoni konġunta hawnhekk ir-rapport jgħid li l-ikbar rati ta' żbalji narawhom fil-inta politika u l-ġestjoni konġunta dik li huwa żvilupp rurali u politika ta' żviluppu. Allura jekk aħna rridu nirranġaw dawn iż-żbalji mela kulħadd jisir fuq responsabbiltajiet imma fuq kollox l-istati membri il-ġestjoni diretta 20% tal-flejjes tal-Unjoni Ewropea jintefqu mill-Kommissjoni direttament u s-sejbit tal-orti turi illi il fil-riċerka u l-politika oħrajn il-rata ta' żbalji żdiedet b'1.4% nixtieq inkun naf il għaliex hemm din iżieda u nixtieq inkun eh, kif ser tirranġaw is-sitwazzjoni Kommissjoni. Il-rabta bejn l-input u riżultati. Jina nilqa il-kapitlu numru 10 tal-rapport annwali li naraw ir-riżultati tal-Budget tal-Unjoni Ewropea li nħoss li aħna mexin fit-triq it-tajba. Il-budget għandu jibbidel minn wieħed ta' konformità ma' wieħed illi huwa model ta' fiq li jikseb riżultati tajbin li kon indikaturi u linji ta' bażi tajbin biex inkunu nistgħu niksbu dawn linji ta' politika Ewropej. Il-rapport tal-Qorti tal awditurijiet jgħid maċċar illi hemm lok għal tittib l-Unjoni Ewropea tabatu ġemma sfida importanti ħafna rridu nagħmlu aktar binqas flejjes u allura importanti illi aħna l-koll flimkien il-Kummissjoni l-Parlament Ewropew u Stati Membri illi għandhom isibu mezzi ta' kif jistgħu jonfqu l-fles tagħhom mod l-iktar effettiv u billi jiksbu riżultati ewlenin fil-dawn iż-żmien ta' awsterità li ġdan qed jistennew minna iċ-ċittadini Ewropej fl-aħħar jippermettuli Sinjura Ċer Presidini għall-aħħar diskors tiegħi fi penarja biex nużud l opportunita biex nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi mill-Parlament Ewropew mod partikolari kollegi mill-Komitat tal Kontroll Budgetarju Segretarjat tal-Kooperazzjoni Eccellenta li kenna tul snin. Jiena grata ħafna tal dawn is-snin kollha ta' diskussjonijiet dinamiċi u annamati li jiena tallimt ħafna minnhom u nittama li ħankomplu dan il-kooperazzjoni intom tistgħu serħu fuq li dialogu dan il-Parlament se jkun prioritaw l fil-xogħol tal-ġejjini tiegħi.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 responsabiltajt tagħha milli għamlet is-sena l-oħra. Għal dak li għandu x'jaqsam ġestjoni b'saħħita tal tal-budget mir-responsabilità l tal-Kommissjoni hawnhekk involuta u li għandhom xi tajbu ovvjament jekk it-triq li badna hija tajba xorta waħda ir-rata eh, ta' żbali huwa eh, oli, jibqa' oli. U jekk hemm żieda, speċjalment fis-settur ta' agrikoltura, tinġi xi ħaġa ta' min jistmerrija. Kemm ukoll problemi f'oqsma lili li għandna ntejbu din is-sitwazzjoni il għada bejn l-istati membri u komissjoni jemmu mux l-istess, xi xaġa komuni għalli xem problema ta' effiċenza fil-kontrolli. ħafna drabi iż-flejjes ma ntefqux kif suppost u tajjeb illi ħanna nisabilixxu il miżjud iżda wkoll nisemplifikaw il-proċeduri. Ġifieri aħna rridu naħlu sistema illi tista' tigarantixxi kontrolli iktar effiċjenti. Grazzi. Onorevoli Davis. Signor President, jini xtien naf li ma skużi għandhom l-Istati Membri tal-li ma zammew il-kontijiet tagħhom fordni. Jiena ma nafx jek nistax qablu ma dawk l-iskużi li qed jiressa is-Sur Feraġ tal-li u stess ma setax iżom il-kontijiet personali tiegħu fordni għax u eh, maqdara ħadd ieħor tal-li m'hemmx trasparenza mekk tħares lejn is-sit elektroniku tiegħu tara li dawn il-kontijiet tagħhom ma ma kienux awtizzjati sew u bat minn darba minnhom qal jien għandi ħafna rċevuti li mhux qegħdin jew tliftom ma nafx ta' dejt tgħid biha. Mbagħad qal illi hu ma kellux iċ-ċans illi e, jara eżattament kollu ċans li jara eżattament x'inhu mal-kontijiet u jagħmel il-kontijiet mill-kejja li marat jgħu suppost iħossibhom u mbagħad qal li iva għandi xi rċevuti li tliftom imma insomma mhux xorta. Tista' tajdu li jekk hemm e, qatt xaħat illi ħa skuża daqshekk patetika li qal li aħna tlefna rċevuti imma mhux xorta ma tagħmilx differenza. Grazzi il-Kummissarju x'emeta. Grazzi, Sra. President, President Caldera, membri onorevoli. Id-dibattitu juru bitċar illi il ġessjoni konġunta għada weħda mill- suġġetti jew l-enin anki dak li hija l-proċedura tad-discharge din is-sena. Iżda hemm ukoll kwistjonijiet oħrajn taħt il-ġestjoni diretta minnaħa tal-Kummissjoni. Naċċertakom illi Kummissjoni ser tifli il riżultati tal-analiżi tal-qorti l ti twettaqhom mill-aktar fis. Fil-fatt xogħol diġà beda, Nixtieq illi niġbdilkom l-attenzjoni għal rapporti ta' attività annwali tal- direttur ġenerali illi tal-Komissjoni illi għall-ewwel direttorati ġenerali tal-Komissjoni illi għall-ewwel darba fl-istorja kważi jikkorrispondu bisħi għall-evalwazzjoni tal-qorti. U għabbażi ta' dawk il-rapport ta' David annwali ta' direttorati ġenerali u għabbażi tal-osservazzjonijiet li saru mill-diretturi eh, ġenerali tal-agri tal-riċerka dawn iridu joħorġu pjanijiet azzjoni konkreti fuq kif ħajtejbu s-situazzjoni fl-oqsma taħt il-responsabilità tagħhom u taħt it-mexxija tagħhom. U jiena nħoss illi sur ġolox il-Komissarju eh, Janus Quinn il oħrajn li ser jieħdu sem din il-proċedura ta' discharge ser jispegawna x'miżuri konkreti ser jieħdu biex iwettqu il-problemi illi jem fir-rapporti. Jina nixtieq l-attenzjoni għal punt wieħed. Meta aħna nitkellmu dwar regoli komplikati, aħna mhux qegħdin ngħidu li huma komplikati biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Imma kifet għamilna proposti għal periodu finanzjarju li jmissa biex nisimplifikaw sew ir-regoli. Dak li huwa problematiku huwa li stati membri daħlu regoli iktar komplikati u ammonti kbar ta' żbalji li huma maħluqa permezz ta' regoli komplikati fuq livell ta' stati membri. Allura din hija kwistjoni li aħna rridu nindirizzaw sew. Kien hemm min semma il rizorsi propi u l-frodi ta' VAT kummissjoni qed taħdem sfiq fuq dan is-suġġett u aħna fil-fatt ressaqna proposta fuq il-mekkaniżmu ta' reazzjoni mħaffa u aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li dan jiġi adattat mill-aktar fis biex innaqsu l-frodi fuq il vit u il- sena xar diħel aħna ser jina ser noħroġ rapport fuq kif nistgħu nevitaw l evazjoni ta' taxxa inkluż eh, miżuri fuq l-miżuri u naraw kif f'dan il-qasam u naraw kif sibu nsawru l-odda b'teħtieġa sabiex ikunu nistgħu niġġieldu il-problemi f'dan ir-rigward. Ukoll hemm ta' nomx jaqsmu mal-korrezzjonijiet netti u naħseb illi Il-leġislazzjoni għandha tinkludi dawn il-korrezzjonijiet netti għal periodu ta' programm għal finanzjarju li jmiss u jekk kienet nifhem sew aħna mexjin dik id-direzzjoni, ġifieri nittama illi fl-aħħar nkunu nistgħu naddattaw leġislazzjoni permezz ta' dan din id-dispożizzjoni importanti ferm fiha. Jiena nisarraħ fuq l-appoġġ tagħkom tul din il-proċedura u qed nistenna kooperazzjoni mill-qrib mill presidenzi u tal-Kunsil biex naraw illi il-problemi li jem nizla fil-discharge procedure jisser jiena taw l-importanza meħtieġa u kol minn ħatar membri. Grazie, komm Grazie kommissarju, issa naddu għal President Caldera. Kjoġbok. Grazie. Ringrazzjakom tal- Klim sabiħ illi intom indirizzajtu lili u ta' dawk illi indirizzajtu l-qorti tal-awdituri. Iridu namlu l-almotana sabiex nikontribwixxu għall-isforzi illi indirizza il-priorità ewlenija li qegħdin inħabtu wiċċna maħħana illum jiġifieri ġestjoni soda finanzjarja għal perspettivi tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Jiena ntlabt biex jgħidu li li jekk hemm forsi jirċevuti neqsin jekk awditur jista' jaċċetta il-tweġiba u, u b'dan xfija. Jiena nista' ngħid li jekk inti tmur ir-rapport aħna identifikajnija e, għedna iva għandna irċevuti neqsin u aħna rridu niġdu konsekwenzi. Le, ma nistawx aħna pala qorti l-awdituri naċċettaw u iva xfija e, pala tweġiba u kulħadd is-sala għandu rwol tiegħu x'jaqdi biex indirizza il- eh, il ewlenin tal-problemi u ta' nuqqasijiet. Kulħadd ta' l-impenti tiegħu biex jitejjeb is-sitwazzjoni ma' nerġu niftakru fejn konna fil-bidu ta' dan il-periodu ta' programmar. U fejn sabu wissa fejn spiċċajna issa, xideri li kien hemm titjib. Dik qed qed il-qorti għalli hemm lok fejn nużaw mod iktar effettiv, mod iktar immirat il-fondi li għandna għand dispożizzjoni naqsa biex inkunu nistgħu nisfruttaw ma' l-aħjar tagħhom. Imma l-awtoritajiet nazzjonali ta' bilħaq għandhom wol ewlieni x'jaqdu għaliex dawn huma fuq quddiem biex eh, jħarsu l-użu siwi ta' dawn il-fondi. Jekk intom ħad Turu li komplessità tal-autoritajiet nazzjonali għandek ċertu għandek ħajst tispiċċa b-27 kondizjoni ta' eligibilità li ħat wassal għal taħwida siħa. Iżda issa għandna opportunità ta' deb meta aħna nindirizzaw il-regolamenti tal-periodu ta' programma li misa. Xista nista' nindirizzaw minn problema, xista għandna sistemi fis-seħi, ġifieri aħna maħniex qegħdin nistennew illi il-rati ta' żbalji ser jiċaqalqu minn 0 sa 10 jew wieħed sa 100, le, is sistema qegħdin hekk sabiex jekk inti jekk inti ma tistax issolvi il-kawżi tal-problema mhux ma jistgħux isolvuhom għalikom. Aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm skemi sempliċi biex nużaw il-fondi li nidefinixxu għanijiet ċari u sistemi ta' kontrolli huma kost effettivi. Aħna rridu naraw illi aħna nisabu f'sitwazzjoni fejn nistgħu naraw jekk nistgħux naċċettaw ir-riskju ta' żbalji jew le ċertu sitwazzjonijiet din biċċa xogħol illi il kunsill il-Parlament, kol eh, ġew mistiedna minn ħatar qorti l-awditurju li jixtarru dwaru. Ix-xogħol tagħna huwa dan li aħna nindirizzaw il-loqsma ta' riskju u li din tkun ta' priorità għalina. U li aħna nagħtu rekomendazzjoni ta' x'għandkom tagħmlu biex tejbu l-sitwazzjoni. Aħna din nagħmlu n-biċċa tagħna kemm jista' jkun għall-aħjar tagħna. Ovvjament, il problemi amministrativi, zbali amministrativi jistaw jisaxħu u jekk jisaxħu mela dan juri illi għanna sistema ta' riskju għoli, eh, riski għoli fis sistema li nistaw nidentifikaw wara f'sitwazzjonijiet kwantifikabli li tista titfal fles kollu f'riskju. Jiena naqbel bisħieħ illi il-Kommissjoni li membri di għatmu fit sabiex jisolvu l-affarijiet, meta jkollhom responsabilità konġunta u jiena nixtieq naċċerta l-suru qodi illi jiena nieħu nota tas-suġġeriment tiegħu tal-allerti u ħtieġa għad dawn is-sejħa twissijiet. Importanti illi niġdu l-attenzjoni tas-sala dawn il-problemi u aħna irridu noqoddu attenti għalija wkoll. Grazzi. Grazie Presidente. Grazzi President, nalqu diskussjoni. Issa, Fuq l-agenda tagħna tal-lum għanna ir-rapport Lifespeed fuq il-